Issa nistaw nibdew nivvotaw l-ewwel rapport tas Sur Mendes de Vigo dwar deċiżjoni illi ma jkunx hemm konvenzjoni għal riviżjoni ta' trattati għal dak li għandu x'jaqsam miżuri tranzizzjonali dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Se jkun hemm deċiżjoni fuq il fuq id-deċiżjoni kollha kemmi, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Kulħadd tivvota u għalhekk il-votazzjoni hija magħluqa. U tgħaddi. Punt li miss. Rapport tas Sor Mendes de Vigo dwar miżuri transizjonali dwar kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Għanna emenda numru 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. ma taddix. Inkomplu, emenda numru 3, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet. Taddi. tnax jaqa. Nkomplu emenda erba. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Paragrafu 5 minn 14 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa u r-riżultat jidher li taddi u nkomplu emenda 13, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa u din tgħaddi. Emenda numru 5, favur, kontra, astenzjonijiet, ma' ditx. ser niverifikaw b'mod elettroniku biex inkunu ċert il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni għamaluqa. Ma ditx. Amenda numru 6, votazzjoni nominali, l-votazzjoni għam miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni għamaluqa. Maddiċ. Emenda numru 7. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 8 u 9 jaqaw. Naddu għal emenda numru 10, votazzjoni nominali, il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam maluqa. Maddiċ. Nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni hija magħluqa. Riżultat għaddiet. Nifirħu lir rapporter Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna l-votazzjoni fuq seba' mozzjonijiet fuq ar-riżoluzzjoni għas-sitwazzjoni ġewwa l-Kirgistan. Għanna emendorali, s-sur Franka. Grazzi, President. Tinja minn anti sur Brock li ma staċi kun dal-ħodu. Di emenda paragrafu numru 5 u wara referenza għall-10 ta' Ottubru dwar demokrazija u l-accountability politika. Grazzi, Sir President. Hemm xi oġġezzjonijiet għal dan? Le? Għal daqsan ser nivvutaw dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? għaddiet. Amenda numru wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni emenda orali is-Sur Bartolozzi. Presidente, si tratta di un emendamento Iva, sur President, di emenda orali dwar punt numru 13 li jistiden il-Komissjoni biex tagħmel verifika tal-qada twali biex tkun tista' tagħti għajnuna umanitarja jekk ikun hemm sitwazzjoni bħal din. Grazzi għaw xi ġizjonijiet, le għalda s se nivvotaw dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa s-sansi nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nivvutaw fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni imres minn sitt gruppi politiċi dwar il-karozzi elettroniċi. Emenza numru tlieta, favur, kontra, astenzjonijiet ma' dieċ. paragrafu erba hemm vot ma fit-tnejn l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 Revizjoni tal-emenda numru 1, votazzjoni nominali dak favur. Il-votazzjoni hija miftuħa. Grazzi vota. Votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. Paragrafu 6 vot sufit 2 l-ewwel parti dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet ma għaddietx. Ser niverifikaw. Votazzjoni għam miftuħa. Kulħat vota. Il-votazzjoni għam għaluqa. Iva maddiċ. Nikkonfermaw. Paragrafu numru 7. Ser nivvotaw dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, emenda numru 2, dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 4, dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Premessa ċ votazzjoni maqsuma fit l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. it parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss hija votazzjoni fuq mozzjoni għal rezoluzzjoni mill eh, il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fuq eh, l-Exemption Block Regulation. Nivvotaw fuq rezoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-rapport ta' Sur Petele mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni kontra l-Kanċer, il-puntana li mess, nivvotaw rezoluzzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. nifirħu l-rapporter tana, il-Sur Petzela. The next item we will vote. Il-punt li jmiss huwa rapport mill-Onorevoli Toja dwar il-mobilizzazzjoni tat teknoloġija tal-informatika u l-komunikazzjoni biex tiġi faċilitata tranzizjoni għall ekonomija b'użu effiċenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju. Ser nibdew billi nivvotaw fuq paragraf 55 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjonijiet Naħseb li damlu verifika elettronika. Votazzjoni hija miftuħa. il-vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. B'ħames voti. 304 favur, 299 kontra. Issa għandna emenda numru 61 Presidenti, jiskuża ruħu paragrafu 61 favur kontra. Astenzjonijiet. Naħseb li domnu verifika elettronika l darbohra Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. U din għaddiet. Issa ser nivvuta fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni ġenerali, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Nixtieq nifraħ l-Onorevoli Toja. Issa se nifutaw dwar rapport Missur Prodi dwar white paper tal-Kommissjoni l-adattament għat tibdil fil-klima lejn qafas Ewropew għall-azzjoni. Qabel ma nivvutaw ser jitkellem ir rapporteri Sur Prodi. Ekk jogħġbok Sur Prodi tista' titkellem. Grazzi, Sur President. Aziz kollegi. It-tibdil fil-klima u għateddida vera illi aħna rridu nkunu lesti biex nindirizzawa. Anka jekk dan din sar ikollha impatt kbir fuq it-territorju tagħna. L-ekosistemi li se jmorru għall-ar ser iwasslu biex ikollhom impatt fuq is-saħħa tal-ekonomiji u ċ-ċittadini Ewropej. Diġa tlabna għal ġustizzja klimatika u diplomazija, issa dan irridu nibnu billi nitkellmu b'vuċi waħda. Jiena konvint illi l-Unjoni Ewropea irrid ikolla pożizzjoni ta' leadership fil-ġlieda kontra tibdi fil-klima u kull tip ta' dewmin fil vitnedija ta' din it-tip ta' azzjoni ser iwassal għal spejjeż ambjentali u soċjali kif ukoll ekonomiċi rridu nirrikonoxxi l-irwol ewlieni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-ħtieġa biex flimkien magħhom nagħmlu koordinazzjoni tal-innovazzjonijiet ekonomiċi u dan kollu jrid jiġi mejjun mill-progress teknoloġiku bil-adozzjoni tal-white paper aħna qegħdin nistiednu lill-Kummissjoni l-Istati Membri biex huma jippromovu sħubijiet pubbliċi u privati biex ikun tittieħed l-inizjattiva għal pjan ta' adattament. Kull metru kwadrat ta' territorju tagħna irridu nieħdu ħsiebu biex biex inħarsu l-art nżommu milli jkun hemm tnixxijiet tal-ilma wkoll nevitaw li jkun hemm leakages. Anke jekk ikun hemm il-ħruġ dirett ta' ilma mill-wiċċ tal-art u għalhekk irridu ninkludu l-enerġija rinnovabbli biex bekk l-adattament tkun xi ħaġa li titwetta u tkun possibbli. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi taw l kontribut tagħhom għas-suċċess ta' dan ir-rapport. Grazzi lil kulħadd. Grazzi sur prodi. Issa ser nivvutaw dwar emenda numru wieħed fl-ewwel parti. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 41 favur kontra astensjonijiet irridamlu verifika. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni samaluqa. Għaddiet. Emenda numru 2, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 305 favur, 295 kontra. Issa paragrafu 67 favur, kontra, Astenzjonijiet. naħseb li rridnomlu verifika elettronika l-darbohra votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa emenda numru 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ. Paragrafu numru 68. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 297 favur, 293 kontra. Emenda numru 4. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Darbohra verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Għat vota Le. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet maġġoranza akbar minn dik ta' qabilha. Paragrafu 73, għanna votazzjoni maqsuma, favur, l-ewwel parti kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet. Verifika elettronika l-darbohra. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota reputazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa ser nivvutaw fuq riżoluzzjoni kollha minnu favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Darba ħra nixtieq nifraħ l-Sur Prodi. Issa ser nivvutaw dwar ir-rapport Mr. Kozzolina dwar protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-komunitajiet il-ġlida kontra l-frodi. Issa ser nivvutaw dwar emenda numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd kellu l-opportunità jivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiċ. Issa ser nivvotaw dwar ir-riżoluzzjoni kollha favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Nixtieq nifraħ Nissur Kozzolino. Il-punt li jmiss huwa l-votazzjoni dwar ir rapport Mistur Deutsch dwar il-rapport annwali għas-sena 2008 mill-Bank Ewropew tal-Investimenti. Rezoluzzjoni kollha favur kontra astensjonijiet. Għaddiet. Issa l-aħħar punt li għandna l-votazzjoni llum huwa r rezoluzzjoni dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Ġos in-Niġerja. Naħseb li għandna xi emendi orali. L-Onorevoli Kil Nielsen. Grazzi, Sur President. Kif għed fid-dibattitu jiena qed niproponi biex nżid emenda orali f'paragrafu 6 li tgħidlek. Jistieden lill awtoritajiet ta' Niġerja biex ineħħu deċiżjonijiet li ħaddu tal-aħħar ta' ċerti gvernijiet ta' Niġerja, jiġifieri dawk li għandhom lan li joqtlu l dawk li ġew kundannati għal mewt biex ikun hemm aktar spazju fil-ħabsijiet. Din hija ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk ngħidu lil dan il-pajjiż biex ikompli japplika l-moratorju. U nixtieq ngħidilkom illi l-pina tal-mewt hija xi ħaġa marbuta mal-impenji nazzjonali li għamlet in-Niġerja. Hemm xi ħadd jixtieq joġġezzjona minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-sur Kaczmarek issa jista jixtieq irressa emendora li għal-paragrafu 7 jekk jogħġbok sur Kaczmarek. Grazzi ħafna, il-libertà tal-kelma u uh, il-ħelsin tal-azla tal-reliġjon għandha tkun parti mid-dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u n-Niġerja fil-kuntest ta' dialogu politiku illi għanna. Grazzi. Hemm xi oġġezzjoni? Jekk m'hemmx oġġezzjoni nistgħu nivutaw minnu favur kontra astenzjonijiet għadiet. U issa nistgħu nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm u li huma favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Il-11 nofs, seżis kollegi, għanna jissu 25 minuta qabel mal-Viċi President tal-Istati Uniti, Sur Biden, ħajkun għawek maħna. Allura niproponi li namlu l-spiegazzjoni tal-voti sa neqsin naqsin ħamsa, però kjoġobkom. Kunu kollha hawnhekk f'nofsinhar naqsin għaxja jew l-iktar tard f'nofsinhar naqsin ħamsa ħalli kulħadd ikun hawnhekk ħalli nilqgħu lill viċi President tal-Istati Uniti bl-iktar mod diċenti possibbli. Jekk jogħġobkom, nirringrazzjakom.